Nixtieq naddi eh, ngħaddi l kelma lill kummissarju s-Signora Ġorġeva. Grazzi. President, Sinjuri, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill parlament għall opportunità li tani biex nippreżenta il-negozjati, riżultat ta' negozjati mal istati Uniti dwar il-ftejm dwar l-ajru. Fil-25 ta' Marzu il-Kommissjoni Ewropea bdiet il-tini stadju tal-ftejn dan kien uh, appoġġat ħafna min-naħa tal-Parlament u l parlament kellu rwol importanti ħafna kostruttiv dawn in-negozjati u il-Kummissjoni hija grata ħafna ta' dan. Nixtieq insemmi il-punti ewlenin ta' tal-ftejn, stadju tal-ftejn. Dan eh, huwa mibni fuq eh, l-ewwel eh, stadju tal-ftejjin sa mit-30 ta' Marzu tal-2008 u bena prospetti għal investiment aħjar l-opportunitajiet tal-eċess tas-suq u wkoll iżjed il-qafas ta' kooperazzjoni fuq kwistjonijiet regolatorji bħal pereżempju l-ambjent, il-protezzjoni soċjali, il-kompetizzjoni u s-sigurtà. Dwar l-ambjent, il-abbozz ta' tini ftejim jitratta kwistjonijiet ambientali u globali li affettwaw l-Europa u l-Istati Uniti permezz ta' proġetti konġunti u qed jindirizza soluzzjonijiet prattiċi bħal pereżempju immaniġjar aħjar tal-ajru, tal kooperazzjoni eh, internazzjonali bħal pereżempju permezz tal-organizzazzjoni tal-ajru ċivili. Iżewġ naħat irrikonexxew eh, il-fat li hemm bżonn ta' żieda fil-kompatibilità tal-market based measures u wkoll nixtieq insemmi b'mod partikolari l-iskema ta' skambju ta' missjonijiet. L-Ewropa se tibbenefika wkoll minn progress li qed isir fil-qafas tas sigurtà fejn qed il-ftehim jipprova jnaqqas il-peace fuq l-ajruporti permezz ta' promozzjoni ta' attivitajiet ta' assessjar fuq eh, rekwiziti futuri fil-qasam ta' kompetizzjoni il-ftejm li għanna huwa ta' kooperazzjoni bejn l-autoritajiet responsabli u wkoll ta' trasparenza eh, ta' deċiżjonijiet regolatorji fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Għall-ewwel darba f'dan it-tip ta' ftehim tal-avjazzjoni hemm bżonn ta' bilanċ fl-opportunitajiet tal-aċċess tas-suq permezz ta' protezzjoni soċjali b'saħħita u din ġiet irrikonoxxuta permezz ta' impenn biex nimplementaw dispożizzjonijiet tal-ftehim b'ċertu mod li ma jimminax id-drittijiet tal-ħaddiema. Dwar kwistjonijiet kummerċjali, l-Ewropa kisbet iktar drittijiet, inklużi aċċess immedjat fuq il-programma Amerikan, b'eċċezzjoni għad-difiża, li sissa dejjem kien hemm fondi biss għal carriers Amerikani. Iżda forsi li iktar ħaġa importanti da dan il-ftejm, la bost tal-ftejm, huma l-impenji biex nimxu iktar il-qoddim. Bħala parti minn dan il ftejm l-Ewropa u l-Istati Uniti qed jimpenjaw ruhom biex ineħħu l l ostakli tas-suq li hemm bħalissa u wkoll iktar aċċess għal kapital globali. Progress eh, lejn eh, dan il-għan ser jiġi revedut kull sena u wkoll ser jinvolvi xogħol permezz tal-Komitat eh, Konġunt. Permezz tal-rivi fuq livell u jekk il-progress ser ikun wis għaddej wis bil-mod għandna approċċ biex inkunu nistgħu navvanzaw iktar f'dan il-qasam. Iż-żewġ naħat qed jagħtu inċentivi biex ikun hemm iktar progress dan il-qasam permezz ta' drittijiet biex eh, joperaw il-freedom eh, rights f'dawn eh, fil-karriers tal-istati membri differenti. Fil-qosor, Sur President, il-ftejim ta' din il-kooperazzjoni permezz ta' ċertu miżuri fil-qasam ta' sigurtà, protezzjoni, eh, ambjent, ecc. Dan jwassal għal opportunitajiet kummerċali immedjati u futuri, jistabilixxi roadmap għal bidla fil-qasam ta' investiment u wkoll itejjeb il-benefiċċji tal- l-ewel ftehim li kieku kien jintilef kieku aħna malħaqniex dan it-tieni stadju ta' ftehim. Il-Kummissjoni ser teżamina l-benefiċċju tal-ftehim ta' tini stadju u qalet li dan jkun dan jista' jwassal għal 12 biljun euro f'benefiċċji ekonomiċi u f'madwar 80,000 xogħol ġdid li huma importanti ħafna fil-klima ekonomika li ninsabu fiha bħalissa. Għal daqsant jiena nispera li l-Parlament ser jappoġġa dan il-ftehim daqshekk importanti. Grazzi. Grazzi ħafna, Kummissarju. U issa naddu il-kelma lil dawn il-kelima fissem il-gruppi politiċi Naddi il-kelma lil Sur Grosh fissem il-PPE. Kommissarin. Uh... Grazzi, President, Kummissarju. Il-ftehim ta' trasport huwa importanti ħafna. Ftehim importanti ħafna mal l-Istati Uniti u stant il-Parlament u l-Kumitat tagħna qal li kien ferm importanti. 60% ta' traffiku tal-ajru e, imur bejn l-Istati Uniti u l-Ewropa u juri l-importanza ta' dan il-ftehim. Dan juri il-bżonn għal ftehim bilaterali xira bejn iż-żewġ imsieħba li jinkoraġixxihom biex itejbu dak li ġa jeżisti. Għaliex, b'rispett kollu, ix-xogħol kollu li sar ħaf sar sissa u b'ħafna ammirazzjoni lejn l-ottimizmu ta' uħut bil kellima jiena u il-PPE nemnu li għatem ħafna xisir. U il-rizultati li għanna bħalissa miħomx sodisfaċenti daqskem konna edin nittamaw. Hemm xi punti bħal pereżempju l-involviment tal-kapital fejn aħna qed nittamaw li ser jkun hemm progress. Hemm ukoll min qatt irid jiddiskuti iktar. Umbagħad dwar il- eh, bodies tal-monitoraġġ aħna nixtiequ li jkun hemm iktar titjib u sissa qatt ma kienx hemm titjib. Dwar l-aċċess tas-suq jekk joġobkom dan iseħħulux kabotaġ għaliex jidher li jiġrijek minn l-Amerikani iżda dak li tagħti lil ħaddieħor fiftejn bilaterali inti tinti trid ikollok l-opportunità biex tibbenefika minnu ġewwa darek ġewwa pajjiżek. Ma sarx biżejjed progress b'mod speċifiku, iżda hemm rieda għal iktar progress għal daqstant jiena nemmen li l-opinjoni tal-Parlament għandha tiġi msemmija kif ġej. Għanna bżonn ta' bażi legali għal dan il-ftehim, mod partikolari meta nitkellmu dwar skambju ta' data u ta' informazzjoni. Aħna għandna bżonn ta' leġiżlazzjoni fuq il-protezzjoni ta' data. U ukoll il-natura bilaterali tal-ftehim għandha tiġi enfasizzata mhux unilaterali iżda bilaterali u wkoll punt ieħor naħseb li huwa importanti ħafna għandna bżonn ta' data għal iktar negozjati, iktar ftej diskussjonijiet. Biex dawn diskussjonijiet ikun jistgħu jkomplu. Aħna qed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa sa' Ottubru jew Novembru tal-2010. Jiena naħseb li ekonomikament, soċjalment u ambjentalment mbagħad jista' jkollna ftejn bilaterali kif nixtiequ. Mhux pedik fer Grazzi ħafna għal dan il-kontribut. Issa nsejjaħ l sur El Kadrawi fisem l-SND. Mevrouw Grazzi President, kollegi. Fl-2007 kien hemm ftehim fuq l-ewwel fażi tal-ftehim ta' trasport tal-ajru. l-operaturi Ewropej ġew aċċettati dan kien ifisser li kull operatur mill-Ewropa jista' jivvjaġġa ġewwa l-Istati Uniti u din kienet importanti ħafna dak iż-żmien għal linji tal-ajru kollha tagħna. Tieni punt. Kumitat Konġunt ġi eh, mniedi f'dak il ftejm l-ewwel ftejm, biex bekk ikun hemm konsultazzjoni regolari bejn iż-żewġ naħat, biex bekk ikonna e, ftejm e, qafas regolatorju li jkun ikun iktar viċin, ikunu iktar simili u konna suq iktar ġenwin transatlantiku. Però il ftejm għadu zbilanċat għaliex l-Amerikani kisbu iktar aċċess su suq Ewropew milli bil-kontra u aċċess għal kapital, għal istrutturi tal-kapital ma ġewx mottija u dan kien għazvantaċ tal-operaturi Ewropej. Għalla stant li data ta' skadenza għall ftehim iktar wiesa sal-aħħar ta' din is-sena hija xi ħaġa meħtieġa ħafna. Importanti li nibqgħu nagħmlu pressjoni fuq l-Amerikani. Nispera li jkun hemm pass fid-direzzjoni tajba dan kien pass fi triq tajba iżda għatem hemm ħafna zbilanċi. U kien hemm ma kienx hemm biżejjed aċċess għas-suq għal linji tal-ajru Ewropej ġewwa l-Istati l-Istati Uniti. Allura minkejja l-elementi pożittivi li semma l-kollega tiegħi kundizzjonijiet soċjali u ambjentali, aħna ma nistawx eżattament niftehmu naqblu ma dan il ftejn Għandna bżonn ta' xi tip ta' mekkaniżmu li permezz jow inti tiggarantix li jkun hemm iktar progress mod partikolari f'rigward tal-aċċess tas-suq, drittijiet tal-passiġġieri biex nassiguraw li kulħadd ikollu eh, livello li ta' drittijiet. U ukoll aħna nagħmlu din bħala kondizjoni għall Amerikani. Irridu nkunu informati wkoll tax-xogħol li qed isir eh, fil-laqat biex bekk nkunu nistgħu nsegwu tajjeb. Grazzi. Hozzászólását Grazie ħafna. Issa naġġu għas Sinjura Meissner fisem l-alde. Grazie ħafna, President, Kummissarju. Inti prezentajt dan il-ftejm lilna u inti semmejt li dan il-progress sar Jiena minix eh, ċerta jekk se nkunu ġenerużi bizzejet fil-interpretazzjoni tal-ftehim, se naħseb li nistgħu nilqgħu il-fatt li jeżisti dan il ftejim tal-inqas għaliex 60% tal- xer globali ta' trasport tal-ajru huwa maqsum bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti. Għal sandan huwa settur importanti ħafna. Il-problema hija din li inti meta jkollok ftehim, ikollok sħubija Iżewġ kondizjonijiet kondizzjonijiet iridu eh, il kondizjonijiet iridu japplikaw bl-istess mod għaż-żewġ naħat. L-Amerikani għandhom 49% ta' dawn ix-shares u aħna għandna 25% biss hemmhekk ġewwa l-Amerika. Allura dan juri żbilanċ Frebbi aħna negozjajna mal-Istati Uniti u n-nies qalu dak iż-żmien jekk intom tridu aċċess għassu, allura tridu tippermettu iktar titjiriet ta' bil-lejl u wkoll tridu tassiguraw li intom taraw se tagħmlu fuq il-livelli tal- tal-istorbju li qegħdin jagħmlu l-ajruplani. Għaldaqstant, pero jiena naħseb li hemm bżonn ta' iktar bilanċ f'dawn dan il-ftehim. Aħna tkellimna dwar l-ambjent u nistgħu nagħmlu iktar eh, diskussjonijiet dwar l-emissjonijiet. Jiena nemmen li minħabba li għandna huma għandhom xer eh, kbir fil fisuq globali, eh, irridu niddiskutu għam dawn. Aħna tkellimna dwar ambjent, eccetera, u però hemm ħafna affarijiet neqsin. Dwar data protection, naħseb li l-Amerikani għandhom idea differenti ħafna minna dwar protezzjoni ta' data. Aħna irridu iktar protezzjoni ta' data fuq data individuali. Aħna għanna l-scanners, il-body scanners fl istati Uniti u inti spiss tkun tista' tara immaġni ta' ġisem sħiħ u ir-ras biss tkun ma tkunx qiegħda tidher, però hawnhekk qegħdin eh, aħna rridu nafsu għal iktar protezzjoni tad data u allura rridu nindegozjaw iktar mal-Parlament bħala riżultat tat Trattat ta' Lisbona wkoll. Grazzi ħafna. Ma konċ qed nara l-arloġġ iżda rrid eh, inkun iktar stret eh, ma' kom eh, nad il-kelma lis-Sinjura Foster. Nilqaw il-konklużjonijiet ta' dan il-ftejn bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea wara ħafna snin ta' negozjati issa wasal però tard. Dan it-tieni stadju ta' ftehim huwa importanti ħafna u nilqawh. Jiena nilqa' l-fatt li negozjaturi għamlu progress fil-qasam ta' sigurtà, kompetizzjoni, aċċess tas-suq iżda jiena diżappuntata bil-fatt li aħna ma rriżolvejniex problemi bħal ta' kabotaġġ jew ownership, eċċetera Għanna naċċettaw ukoll il- eh, Rizoluzzjoni konġunta iżda wkoll hemm referenzi għall ITS, kwistjonijiet soċjali tal-Unjoni Europea u ċertu dejta li ġew inklużi test iżda m'għandniex l-awtorità biex eh, inwessaw l-iskop tal eh, inwessaw iktar l-iskop. Għalkemm hemm xi tip dan is-settur għadu frażi ħafna mod partikolari ġewwa l-Ewropa, il-ftehim dejjem isir isiru ħafna ftejmiet iżda aħna rridux naċċettaw kollox, rridu nagħtu xi ftit u nieħdu wkoll lura. Għaldaqstant irridu ftejm li huwa ġust b'saħħtu u wkoll iwassal għal liberalizzazzjoni sħiħa li tibbenefika l eh, linji tal-ajru Ewropej, lill-konsumaturi u l ħbib tagħna Amerikani wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Foster, issa ngħaddu għal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 Grazzi President Kommissarju l-Komunità Ewropea bdiet il-miżuri neċessarji biex iżid iktar flessibilità ftuħ tas-suq u tipprovdi iktar konsistenza fil-qasam ta' avjazzjoni ċivili bażati fuq eh, relazzjoni bilaterali u multilaterali. Fir-rigward ta' tal-ftehim bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea ftehim preliminari ġie ffirmat fil-25 ta' Marzu tal-2010. Dan il-ftehim joffri Um, ftuħ sħiħ ta' swieq u jagħti priorità sħiħa għal kooperazzjoni fil-qasam ta' traffiku uh, tal-ajru pal per eżempju Cesar Rexgem biex nassiguraw li kunem interoperabilità u u uh, kol biex innaqsu l-impatt fuq l-ambjent. Dan il-ftejn jista' jkun wieħed mill-ewwel ftehimiet li se jiġi firmata bbażi ta' Trattat ta' Lisbona. Ukoll dwar it-transfer ta' data personali mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti għandu jkollu bħala bażi legali ftejm internazzjonali li kollu l-istatus ta' atti leġislattivi u wkoll dan dawn għandhom issegwu leġislazzjoni Ewropea fil-rigward tal-protezzjoni tad data. Aħna jiddispjaċina li l-iskambju ta' emissjonijiet miex parti mill-ftehim preliminari u aħna qed nitolbu li jkun hemm negozjati supplementari um, jekk li ts issir titħol fis-seħ fl-2012. Grazzi ħafna. Contributions. Thank you, Mr. Chairman. Grazzi ħafna, President. Nringrazzja għal-kellima kollha, għal kumenti tagħhom anki jekk qegħdin naħdmu tard ħafna. Ma milli jidher qegħdin interessawuna f'dawn is-suġġetti. Għandkom raġun intom issemmu tgħidu li l-Ewropa u l-Istati Uniti flimkien jirrappreżentaw xi 60% tal-traffiku kollu tal-avjazzjoni, ġifiri dan il-ftejim għandu ħafna peace mux ċittadini tal-Istati Uniti u tal-Ewropa imma mill-passiġri kollha li jużaw il-linji tal-ajru bejnietna tagħna. Flimkien ma eh, dan is-sinifikat hemm ukoll l-rabtiet demografiċi, eh, rabtiet kulturali kollox juri li l-Istati Uniti jibqa' s-sieħeb tal-avjazzjoni l-iktar importanti u b'dan il-frittejjim irridu nikkonsolidaw dan il-partnership transatlantiku u anki nkunu ċerti li nigwadanjam minn l-ftejjim fl-ewwel fażi da kollox jiggarantixxi għaffas iktar stabbli għal relazzjonijiet tal-ġejjieni. Ħafna kienu dawk li qalu li hemm bżonn inkomplu dan il-proċess ta' impenn biex inkunu nistgħu nkomplu navvanzaw. U veru li waħed mir-riżultati mill-tieni fażi tal-ftejjim dan jibda inidi proċessi ieħor ta' impenn Għalek, għonek nishtiq nejt li huwa minnu li il-Kommissjoni se tibqa' interessata biex xoltana jien flimkien ta' mal fil-kumitat konġunt mal-parlament naraw li x-xogħol tagħna ikun dejjem nimxu fit jekk aħna niftħu ktar opportunitajiet għall-industrija u nindirizzaw l sfidi li qed tiffaċċja nkunu qegħdin ngħinu li l-industrija tal-avjazzjoni tal-avjazzjoni toħroġ ukoll minn ċertu kriżijiet u sfidi tal-operat. Dak li ikun ċara biex ngħid li l-Kommissjoni bħal ħafna minn dawk li tkellmu naqblu il kumissjoni taqbel li il-ftejim ta' fit-tieni fażi tiegħu mhux perfett u għapass il-qoddim importanti imma mhuwiex perfett u mhux ehm, ħari. Bħal dawk li tkellmu il-Kummissjoni kienet tixtieq li jkun hemm ehm, emenda immedjata u revokabbli ehm, min-naħa ta' l-Istati Uniti għal dak li inkwantu għal kontroll tal-linji tal-ajru tagħhom imma dan kollu mhux fidejn aħna mhux qed dinija biss l-riforma leġislativa li l-Kongress Amerikan biss jista' jaqbel għali jaqbel magħha. <clears throat> Għalhekk irridu nużaw aħna il-perswasjoni tagħna mal-Kongress Amerikan. U għalhekk il-Parlament għandu rwol importanti Ġifiri il-Parlament għandu ħafna relazzjoniet mal-Kongress u membri, il-membri tal-Kongress. Għalek jena nispera nistaw norbtu fuq rajnuna eh, ta'kom sabiex id-dialogu, diskussjonijiet ikunu jistaw jimxu l-qoddim specialment il-proċeduri leġislattivi. Fuq il-kwistjoni li semmow xi żewġ kellima inkwantu għal protezzjoni tad-data, xtaqt bis ngħidilkom li dan ma jagħmilx mhux parti mill-ftejjim li qed nitkellmu fuqu jaqa' taħt il-ġustizzja l-affarijiet interni. Ovvjament, ma naqaslux mill-importanza tiegħu aħna se nikkonsidra b'ħafna serjetà fit-taħdidiet li se nagħmlu f'dan il-kuntest. Ħaniqafaw, Sur President, u nirringrazzja l-membri ta' dan il-Parlament għal dibattitu u kummenti kostruttivi ħafna. Grazzi. Grazzi. Sinjura, nirringrazzjak. Għal mod kif inti għam bil ġabra fil-qosor. Nishtiq nejdilkom li